Welcome back to coordinators and welcome to the... Nilqakom lura. Nilqa lura l-koordinaturi u nilqa lil dawk illi ma kienux fil-laqa tal-koordinaturi ta' dal-ħodu. U għapjaċir tijaj li natikom merħba f'dan il-komitat u nistaw nibdew. Illum għanna ġurnata mimlija ta' zbajda u iżettajt ser ikonna petizzjonijiet diffiċli U għalhekk hemm bżonn li nkunu effiċenti ħafna jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda. M'għandniex minuti x'napprovaw. Għandi żewġ avviżi osra ħafna l-ewwel nett l-ombudsman edha fitriqta ser tkun hawnhekk fil-11, jiġifieri rridu nagħmlu l-votazzjoni kemm jista' jkun malajr. Ħaġa oħra, iżjed tard ser nibda nżomm il-ħin tal-interventi kollha, se nibda mill-ewwel nżomm il-ħin għaliex għandna skeda verament ehm, is-sikkata u m'għandniex wisq ħin x'naħlu. AOBs m'hemmx u għalhekk nistgħu ngħaddu għal votazzjoni ħan nivvutaw l-ewwel fuq l-opinjoni fuq l-Inizjattiva Ewropea taċ ċittadini. Tistgħu ddaħlu l-voting cards jekk għadkom ma daħaltuhom xi se nibdew tal-waqt. Okay, this is going to be a little... Din il-votazzjoni ħatkun ftit ikkomplikata. Innotajt illi hemm emendi li se jkun hemm bżonn nivvotaw fuqhom separatament u hekk se nagħmlu meta naslu għalihom ngħidilkom. Mela. La bot ta' opinjoni. Skużawni. I am not at all sick, it's the po. Mux għax ma niflaħx, imma għandi ftit allerġija, skużawni. Mela, ħamarru għal-emenda 96 minu favur? Kontra? Astensjonijiet mantiċ. Emenda 98 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 97 f'żewġ partijiet ukoll l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 99 favur 97 taqa. Iva, mela, 99 minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 100 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 101 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 102 favur, kontra, astensjonijiet, u 103 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 104 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 106 favur kontra astensjonijiet għaddit. 105 favur kontra ħanit verifikaw fuq 105. Le, 105 taqa' 250 issa. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Ser niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 251. Taqa. 67 minu favur kontra astensjonijiet għaddit 107 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 3 favur kontra astensjonijiet għadda Naddu għal kompromess erba' favur kontra astensjonijiet għadda. 113 favur kontra astensjonijiet se niverifikaw. Nistaw nalqu l-votazzjoni u għadda. Mela, fiex kont wasalt? 115 favur kontra astensjonijiet għadda. 116 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 117 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet naħseb li maddiċ pero ħan verifikaw. <clears throat> Votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. Issa, emenda 118 u 119 huma identiċi fil-kontenut tagħhom għalhekk ħanivutaw flimkien minn favur kontra astensjonijiet għaddew. <clears throat> Emenda 56 Nistaw nivvotaw fuqa il 56 l-ewwel parti minn favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. It-tieni parti favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. 120 favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Kompromess 5 favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. 128 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 129 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 130 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 131 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 132 favur kontra astensjonijiet għaddit 133 favur kontra li ma triduni niċċekkja 32 mm, għarajt 132 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit 134 favur kontra astensjonijiet għaddit 135 favur kontra astensjonijiet maddiċ 136 favur kontra astensjonijiet għaddit 88. Ta' 138 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 140 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 145 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 146 minn favur kontra astensjonijiet maddiċ 147 favur kontra astensjonijiet għaddit 152 favur kontra astensjonijiet għaddit 154 favur kontra astensjonijiet maddiċ 155 favur kontra astensjonijiet għaddit 157 favur kontra astensjonijiet għaddit 159 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda blok wieħed ġirtirat u blok tnejn jaqa, blok tlieta jaqa. Emenda 167 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, emenda 168 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 7 favur kontra astenzjonijiet għadda. 173 favur dana għadda bil-kompromess eh, ma nafx fuq l-lista da xejn stramp. 174 rridu nivvotaw fuqha. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 75 favur kontra astensjoniet għaddit. 176 favur kontra astensjoniet għaddit. 177 favur kontra astensjoniet għaddit. 178 favur kontra astensjoniet għaddit. 179 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 180 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 181 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 182 favur għanzi li taqa 100 ġiet adottata f'kompromess 9 Mela 184 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 185 favur kontra astensjonijiet għaddit. 186 favur kontra astensjonijiet waqatu ukoll. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadda. Issa, fuq il-blok li jmiss għanna premessa 22a. Emenda 68 irridu nifutawa apparti. Tafu edha? Mela, minn tomxie t-segu, tidu taqbżu bitċa. Taħt kompromess disa, lejn l-axħar, Em premessa 22a, emenda 68. Dik iridu nifutawa apparti. Emenda ta' Leonora, Fabio, Castaldo. Iridu nifutawa separat. Tistaw titolbu l-kelma xek mux qed niftehmu. Emenda 68. 68 irridu nivvotaw fuqha apparti mhux bħala parti mill-kompromess. Marlene. Uh, Madam Chair, I think we need to vote. Iva President, naħseb li rridu eh, nivvotaw fuq amenda 210. Mikrofonu għal-President. Sorry about that skużawni. Iva, għandha raġun Marlin. Irridu nifutaw ukoll fuq emenda 210 għaliex huwa vot maqsum, irridu nifutaw fuq it-tieni parti. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ser niferifikaw. Ma diċ ma ħanniċċekjaw. Ma diċ. Issa, naddu Għal-emenda 68. Għanifutawa separat. Minu favur. Kontra. astenzjoniet għaddit. U issa nimxu għal-emenda 195 favur kontra astenzjoniet għaddit. 196 emenda orali tal-ħodor il testantkom għandkom, mela minu favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess 10 favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. 202 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 203 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 204 favur, anzi dika għaddit, 205 taqa u ngħaddu għal 207. 207 favur kontra astensjonijiet għaddit. 209 favur kontra astensjonijiet għaddit. 211 favur kontra astensjonijiet mantiċ. 212 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet għadda. emenda 219 illi jishtiqu jresqu il-ħodor. Hija emenda orali nistgħu nifutaw fuqha? hija kontestata mir-rapporter, ġifiri ma nistawx nivvotaw fuqha. Taqa' mal-kompromess. Mela 220 favur kontra astensjonijiet għaddit. 221 favur kontra astensjonijiet għaddit. 222 favur kontra astensjonijiet għaddit. 225 favur kontra astensjonijiet ma ditx. 226 favur kontra astensjonijiet se verifikaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 227 favur kontra għaw da' xej storbju. Aħer nerġaw niċċekjaw. Nistaw kjoġobkom nitolbu li minnaw fis-sala biex ma joqgħodx ipaċ paċ. Mela 227. Għaddit. 228 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Rridu nifutaw Għanna vot maqsum fuq it-tieni parti ta' kompromess 12 iġifiri emenda 229 it-tieni parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit Naddu għal 231 favur kontra astensjonijiet maddiċ 232 favur kontra astensjonijiet għaddit 233 favur kontra astensjonijiet għaddit 234 eh, favur kontra astensjonijiet għaddit 235 favur kontra astensjonijiet għaddit 236 favur kontra astensjonijiet għaddit 237 favur kontra astensjonijiet maddiċ 94 favur anzi, ta' 239 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 240 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 243 favur, kontra, Min tom xed tamlu li sinjal, biex għatturi dejkom sew. Għan verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Ma tiċ. Mela nivvutaw fuq 241 favur kontra astensjonijiet għaddit 242 favur anzi taqa 244 favur kontra astensjonijiet ma 245 favur kontra Ser niverifikaw 245. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni qed tagħlaq mhux qed tafutaw. Insomma, l-votazzjoni magħluqa u għaddit. 246 <clears throat> favur kontra astensjonijiet għaddit 247 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 248 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 249 favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa il-kotazzjonijiet emenda 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit 11 favur kontra. Ser niverifikaw. <clears throat> Emen daħtax. Għaddit. Emenda 13, favur. Anzi, dinija votazzjoni maqsum, vot maqsum mela. L-ol parti favur kontra astensjoniet. Għaddit It-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tiċ. 14 favur kontra astensjonijiet ma tiċ. 15 favur kontra astensjonijiet għaddit. 16 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda. 24 favur kontra astensjonijiet ma tiċ. 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit 26 favur kontra le ma taqax 26 jirdu nifutaw fuqa favur favur uħad Iva, tajt li taqa imma le ma taqax, imżbal, jirdu nifutawa. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. 28 favur kontra astensjonijiet. L-ewwel parti fil fat għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 30 favur kontra astensjonijiet astensjonijiet maddiċ 31 favur kontra astensjonijiet maddiċ 32 favur kontra astensjonijiet maddiċ 33 favur kontra astensjonijiet għaddit 34 favur taqa 35 ġiet tirata 36 favur kontra astensjonijiet għaddit 37 taqa. 38 jirdu nfutaw fuqa, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 39 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 40 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 41, jemżon li tiġi votata partijiet rilevanti, favur, kontra, astenzjonijiet, rridu nikontrollawha. Wieħed werbajn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 42 favur kontra astenzjonijiet. Mitkomx qed eh, tindikaw iżjed eh, ħana ġew nagħmluha emenda 42. L-emenda 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Grazzi. 43 favur kontra assenzjoniet. Maddiċ 44 favur kontra assenzjoniet. Maddiċ. Is-47 e, taqa u 48 taqa kol u l-51 favur e, kontra assenzjoniet għaddit. Issa naddu għal 56 57 favur kontra astenzjoniet għaddit 60 favur kontra astenzjoniet għaddit 61 favur kontra astenzjoniet għaddit 62 favur kontra astenzjoniet għaddit irridu nivotaw fuq il 63 favur kontra assenzjoniet għaddit 64 eh, favur kontra assenzjoniet għaddit 65 favur 65 għaddit 65 eh, eh, issa Virginie forsi li sa tal-votazzjoni hija ħażina adottajna 63 u bekk eh, li ta' wara tnejn ta' wara għandhom le huma ma eh, irridu nivotawhom. 65 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 66 favur kontra assenzjonijiet m'għaddiċ. Kompromess 2 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Issa, għawnek għanna fazzjoni eh, maqsuma fuq 69 tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, issa rridu naddu għal 79 favur kontra astenzjonijiet għaddit 80 favur 80 favur kontra Assenzjonijiet se nikkontrollawha. Da ma jaqax u ħażin fil-indikazzjoni li għandna Nal u l-vot. Għaddit, 81 favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. 82 favur. Kontra. Assenzjoniet għaddit. L-84 favur kontra assenzjoniet għaddit 85 taqa 86 zewġ partijiet dik eh, taqa wkoll. Is-87 rridu nivvotaw għal dan. 87 favur kontra assenzjoniet għaddit. 89 favur kontra assenzjoniet, għaddit maddiċ. Design, favur. Se nikontrollaw id-89, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda design, eh, favur. Kontra. astenzjoniet Għaddit. Il-wieħed design, nivotaw favur kontra, assenzjoniet, għaddit. design favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. design favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. design favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Mela, eh, votazzjoni finali issa. President, Flemenda emenda 84 jgħid illi jekk jiġi adottat irridu naddu għat 88 e, fej fej nu il-88 ma jeżistix hawnhekk. Ekku mill-jider hemm xaġa ħażina fil-lista tal-votazzjoni, hemm ħafna żbalji hawnhekk f'din il-lista tal-votazzjoni iva naqbel miegħek. Nistgħu ngħaddu għal votazzjoni finali jekk joġobkom votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa u ġiet adottata mod unanimu. Prosit li relatur mela ħan ispjegalkom fuq din il-votazzjoni minħabba l-fattur uman, minħabba l-personal ġdid u eh, għanna ħafna zbali f'din il-lista firpi fil-fat ehm, sabit sabet il-kap tijaw ehm, eh, niskuza ruħi għal dan mux se jirġa jiġri Issa naddu għal votazzjoni li jmiss u din hija l-mistoqsija Rali. Okay, so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 L-emenda numru 11 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 12 favur kontra astenzjoniet għaddit. 13 favur kontra astenzjoniet għaddit. 14 favur kontra astenzjoniet għaddit. 15 favur kontra astenzjoniet għaddit. 16 favur kontra assenzjoniet għaddit 17 favur kontra assenzjoniet għaddit 18 ġirata 19 tibqa favur kontra assenzjoniet għaddit l-20 ġiet irtirata flimkien ma' 21 il emenda kompromessa l-1 A favur kontra assenzjoniet għaddit 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess emenda B favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda kompromessa eh, C eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda kompromessa d favur kontra astenzjoniet għaddit 36 favur kontra astenzjoniet għaddit 37, 38, 39 ġew tirati u l-40 favur kontra astenzjoniet maddiċ 41 41 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 42 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 43 favur kontra irridu nikkontrollawha 43 mhux għax mhix ċara iżda għax minnkom xed tindikaw. Il-PPE għandhom vot eh, zejiet għaddit. 44 u 45 huma identiċi u nivotawhom flimkien favur kontra assenzjonijiet m'għaddiġ. 46 ġiet tirata il-kompromess emenda numru E favur kontra astenzjonijiet għaddit 49 favur kontra astenzjonijiet għaddit 50 ġiet tirata Dan ifisser li nivvotaw fuq 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit 54 se nikkontrollaw il-53. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Mela, nifotaw fuq il-54 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 51 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 52 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 58 favur kontra astenzjoniet maddiċ ħan ikkontrollaw 58 sinjuri u maddiċ 59 favur 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 60 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 61 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 62 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 63 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Iva ħanek kontrollawa 63 vazzjoni miftuħa. Maloqa, maddeċ l-64 favur kontra. Assenzjoniet maddeċ 65 favur kontra. Assenzjoniet maddeċ l-emenda kompromessa F favur kontra. Għaddit 67 67 u 70 ġew irtirati iżda 71 għadu għadajem favur kontra astenzjonijiet għaddit 72 memx eh, vozzjoni kolla flimkien favur kontra astenzjoniet għaddit. U l-istess għal 73 il-neħina l-vozzjoni maqsuma nivotaw flimkien favur kontra astenzjoniet għaddit. L-74 favur kontra astenzjoniet maddiċ 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit 76 75 se nikkontrollawha. maluqa maddiċ 6 u 76 favur kontra eh, maddiċ L-emenda kon messaġġer Ge favur kontra astenzjoniet għaddit 81-83 sa 85 ġew tirati u naddu għal kompromess. Akka favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal 91 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Design favur kontra astenzjoniet maddiċ Dejnu design favur kontra astenzjoniet mattiġ. Dejnu design votazzjoni miftuħa għan ikkontrollawa. Zbalti għaj fil-fat. Għadduk minni wis mela l-emenda konfermessa i favur kontra astenzjoniet għaddit. Is about u design favur kontra astenzjonijiet għaddit 98 favur kontra astenzjonijiet għaddit 99 favur ħan kontrollaw 98 iva maddiċ le għaddit għaddit Mela naddu għat 99 favur kontra l-assenzjoniet maddiċ. Numru 100 favur kontra assenzjoniet maddiċ. 101 favur kontra assenzjoniet maddiċ. 102 favur kontra assenzjoniet maddiċ. 103 u 4 huma identiċi nivotawhom flimkien favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Mija ħamsa favur kontra astenzjonijiet. Mintkom xed tivvotaw, sinjuri, 105 wkoll se nikkontrollawha. Maddiċ. Issa naddu għal 106. Minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. 107. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. 108 favur? Kontra? Astenzjoniet? Addit. 109 favur? Le, di taqa. 110 favur? Kontra? Assenzjonijiet maddiċ. 111 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 112 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 113 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 114 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 115 favur kontra sanzjoniet għaddit 116 favur kontra sanzjoniet għaddit 117 favur kontra sanzjoniet maddiċ 118 favur li se nikkontrollaw il-117 vozzjoni miftuħa vozzjoni magħluqa u għaddit maddiċ 118 favur kontra astenzjoniet maddiċ 119 favur kontra astenzjoniet maddiċ 120 favur kontra astenzjoniet maddiċ u nivota fuq l-opinjoni abbozzata kolla kemmi eh, b'mod votazzjoni elettronika. votazzjoni maluqa u għaddit. Exactly. Now. Iva, eh, punt numru 8, suppos uh, eh, se namlu hissa iżda rridu naddu għall-ombudsman għax uh, huwa maġġel se naħdmu fuq dan war nofsinhar. Fuq dan il-punt numru 8 u bekk eh, nitolbu lill emri O'Reilly biex titkellem colleagues, please take your seats. Jekk iġobkom sibu postkom kollegi. Nċħajdulkom għarbtu ċinturini ma kħeġobkom podġu bil-qeda nkintkom laħat tilqu jekk iġobkom tilqu bil-kwiet ħalli eh, nirrispettaw u koll xogħol li qiegħed jiġi hawnhekk. Jiena issa nilqa' l-Emily O'Reilly li l-Ombudsman biex ittina rapport annwali tal-2017 għal-Kumitat. Issa, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, signor President. U nirringrazzjakom tal-opportunità li kom dil-rapport eh, annwali 2017, nibda li nirringrazzja dan il-Komitat għal-appoġġ għawilita li lili. Li l-uffiċċju tiegħi dawn l-aħħar snin. Importanti ħafna lina li konna l-appoġġ tagħkom. Kemm bħal uffiċċju anki fuq livell individwali anke ma' MEPs li niltaqa' magħhom personalment. Nibdew? Mela, kanna aktar minn għalfejn il-ment ftaħna 400 fuqhom inkjesti u anki inkjesti abbadi ta' dawl il-ment u anki inkjesti ta' inizjativa propja. 95% ta' l-menti ta' xogħol għamilna aħna l-inkjesti li niftħu huma il-menti individwali kultant mill-MPs, minn ċittadini, NGO, soċjetà ċivili u ikollhom ħafna ukoll attenzjoni mill-medja. Issa l-maġġoranza tal-elementi ma kienx hemm bidla kbira mis-snin ta' qabel l-ola numru jibqa' ġej minn Spanja. Minħabba d-daqs tal-popolazzjoni minħabba il- sistema tal-ombudsman hemmhekk hija żviluppata ħafna l-Ispanjoli u manki imdorrija jużaw l-uffiċċju tal-ombudsman. Għalhekk nirċievu ħafna l-menti minn hemm, il-Ġermanja u l-Polonja wkoll anke minħabba ovvjament popolazzjoni konsiderevoli minn emmek u anki ħafna mill-Belġju. Um mill-Belġu wkoll għax xaw l-istituzzjonijiet hawnhekk ħafna NGOs, gruppi ta' soċjetà ċivili ġifieri ikonna ħafna elementi wkoll mill-Belġu. Fi slajd li jmiss, slide familjari għalikom, ikonna bicċa kbira ta' l-elementi ta' kommissjoni, mux għax minx amministrata ta' tajbanzi għasċej, xej, ma xandar wol, tant għawi fil-ħajja sana, għalek ħafna mill ilmenti jkunu diretti kontra Janis Tarepsow, il-nies li qed jippruvaw jaħdmu mal-istituzzjonijiet u forsi ma rnexxilhom xi illi forsi ma ġewx trattati ma'ġġust il-Parlament Ewropew mhux fir wol politiku tiegħu imma fil wol ehm, amministrativ li jes nis ikunu parti minn delegazzjonijiet tal e jes il-Olaf u kol f'termini ta' kif iħossu li nis nies ikunu ġew trattati matul investigazzjoni u aġenziji oħrajn. Issa, Għatim rizoluzzjoni li ħassu li għal-iktar ta' suċċess fl-opinjoni ta' l-ment minn ċittadina Austrija fi kien jaħdem bħala eh, trainee ma' delegazzjoni Ewropea fl-Azja bla ħlas kif ikunu it-trainees imma mhux mhux imħallsa biss imma blaqas um, allowances tal-vjaġġi uh, subsistence xej. Ida trainee ħass li danna ma kienx ġust, kien diskriminatorju, aħna rajnija bħala xi ħaġa mitrattati jinfissom bħala uh, kontra diskriminazzjoni aħna ħasina li żgħażagħ dan huma żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar li rnexxielhom iġibu jiksbu din l-opportunità ta' taħriġ mingħajr ħlas u setgħu jagħmlu dan għaliex Eh, jew kellhom il-flus huma jew kellhom il-flus il-familji tagħhom u trainees li kienu intelligenti daqshom u kapaċi daqshom ma setawx japplikaw dawn it-traineeship sa ma setawx jippermettu illi iħallsu għalihom daw bażikament u għalhekk tlabna li qed biex jirkonsidraw ħaġa. Viċi President Kummissarju Vongarini wieġbet b'mod pożittiv ħafna u r-riżultat aħari kien il-Kunsill qabel fuq budget ta' ftit iktar minn miljun euro u trainees ħajġu imħalsa fil-futur, dana kien tassew riżultat eccellenti mill-Parlament u il kunsill Xilmenti oħra li kellna suċċess fil-riżultati tagħhom fejn il-Kummissjoni ippruvat tirkupra flus minn NGO Belġjana fej hemm problemi biex xogħol li kif sar ix-xogħol avolja il-proġett tlesta b'suċċess u l-investigazzjoni tagħna rena l-ammont li kummissjoni dat rikupra tnaqqas madwar 37,000 euro li kien ovvjament għamil differenza kbira l-NGO involuta mbagħad kellna assoċjazzjoni Franċiża li kienet dwar evalwazzjoni ta' amħerrun eh, eh, modifika ġenetikament u proposta kienet illi il-proposta ġiet aċċettata minn nafsa kif kien is-suġġeriment għal titjib illi fil-futur għandu jagħmel dawn l-awtorizzazzjonijiet iktar ċari biex dawk illi kulħadd jista' jiċċerta li x-xogħol qed isir b'aktar mod effettiv u effiċenti. Din kienet inizjattiva li aħna bdejna sena li għaddiet bħala proġett pilota Nafik hemm ħafna frustrati bil-ammont ta' żmien li kien qed jieħu biex il-ment eh, ikun hemm azzjoni fuq u jkun hemm ukoll feedback minn naħa ta' istituzzjonijiet l-oħra kien hemm pass li aħna stajna inneħħu mill-proċess. Bażikament aħna diġà darba jkollna l-ment nitolbu kommissjoni biex twieġeb għavalja it-tweġiba li tkun innatat l-applikant kien komprensiv u l-Komissjoni ma t tiżid maħħa u l minn kima Komissjoni aħna bilna li dak il faz dik il-fażi neliminawha u bekk qed ikollna proċess aktar rapidu. It-tir huwa li tittieħed deċiżjoni fi żmien 40 jum ta' ħidma, ħaġa li hawnhekk tistaw tarawha hija familjari magħkom. Għax il snin għadmu fuq għalsa, kontenta li l-Kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni ġuħut mill rekomendazzjoni tagħna fuq it-titjib fi kotiċi ta' kondotta. Ħaġa li Attualment, għaddejjem koll l kim sejaħ cooling off period għal presidenti u komissarji saru bidliet, imma dawn huma bidliet evoluzzjonari aktar milli revoluzzjonari. Ma kummissjoni naħseb ħadet konsiderazzjoni ħafna minn dak illi rrakkomandajna aħna dak iż-żmien. Imbagħad tkellimna wkoll ma' kummissjoni fuq il-menti kontra l-ex President Barroso ħriġna ftaħna investigazzjoni għadin nistudjaw t-tweġiba ta' komissjoni li kienet negattiva fċertu aspetti u allura dina komplu nikkonsidraw mod ġenerali kien hemm ħafna titjib vizavi din il-kwistjoni li ħaġa nħossu hija importanti għaċ-ċittadini u għal oħrajn. Kif probabbilment tafu, aħna ċifejna żewġ il-menti minnaħa ta' żewġ delegazzjonijiet ta' l-MPs fuq il-ħatra riċenti ta' Malcin Selmajer bħala Segretarju Ġenerali ta' Kummissjoni. Ta' aħna nafu li l-Parlament Ewropew għamel ħafna xogħol estensiv fuq din il-ħaġa u aħna insegwa mill-qrib kif għat qabel jiena qatt ma rrid nirreplika x-xogħol illi qed jagħmel ħaddieħor b'mod tajjeb għaliex din tkun ħela ta' rizorsi imma aħna batna mistaqsijiet l-President Juncker tlabna wkoll li nispezzjonaw id-dokumenti ta' kummissjoni li nittamaw inkunu nistaw nlestu għad l-investigazzjoni sa' 8 ta' ġunju zommu kom informati dan u għalment iħor illi ilu għaddej daqxejn issa dan għandu x'jaqsam mal eh, membership ta' Mario Draghi ah, mal Group of 30 li hija parti minn li għamlu partu minn um, banek gbar madwar id-dinja um, U però huwa gruppi li mhux kompletament trasparenti u kien hemm inqal li sħubija ta' dragi ma' dan il-grupp mhuwiex kompatibbli max xogħol li jagħmel fil-bank u li għandu ħafna indipendenza minħabba rwol illi jagħmel sabiex jevita eh, intħil fil-xogħol u s-dragi wasal xorta waħda biex fattubri fattubru jitlaq mill-ECB sa' sena d-dieħla ġifieri Ah, intalab li jissospendi il-subja tiegħu ma' Group of 30 sakemm jirtira mill-ECB. ECB wieġbu u qalu li l-isħubija ta' Sur Draghi mal-Group of 30 mhuwiex inkompatibbli mal-ECB, issa ħankunu għadin investigaw u nieħdu deċizjoni finali tagħna fuq dan il kas fil ġemat l ġejjin. Um, so our strategic work in 2017, we opened four strategic... Mela, fil-2017 xogħol strategiku tagħna ftaħna erba' investigazzjoni strateġiċi. Erba' eh, tmien um, ma mal-staff ehm, personal ta' kommissjoni, tminja mal-personal ta' u lobbies tal-kunsil eh, u kanna u koll mal-konsulenti speċjali li għalaqnijom u għana u koll sitt inizjativi strategiċi fuq trasparenzi tal-EIB per eżempju. Nagħollu għandu x'jaqsam ukoll ma dak li kif il-Kummissjoni tratta eh, b'konflitt f'interess potenzjali mhux biss Fl-interess tal-ċittadini Ewropej ma anke tal-konsulent infushom milli kultant jagħmlu dal xogħol b'xejn gratis ma xux li jkunu involuti f'dawn l-allegazzjonijiet. U aħna konna kontenti ħafna kif ġew imexxija l-affarijiet u mbagħad in-negozjati ta' Brexit, u trasparenza, drittijiet ta' ċittadini Il-Parlament kien involut ħafna fija l-ħagġa, kien għatweġibit tajbin ħafna mill-Konsil u Kommissjoni fuq trasparenza. U ktibna u koll il-President Juncker fuq l-involviment ta' stakeholders biex niskunu jafu min qiegħed jipprova jinfluenza dawn in-negozjati. Naħseb li x-xogħol eh, jibda imbagħad jibda meta u jekk jibdew id-diskussjonijiet fuq il-kummerċ bej l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ġu dik biċċa xogħol li dejja. Kif tafu il harassment ukoll kienet xi ħaġa globali Ma tantx konna l mezzi dan it-tip ġifiri ma diffiċli għalina li għan namlu attualment u għalina namlu eżerċizzju ta' mapping biex naraw kif x'qed jagħmlu eżattament l aġenzija tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw din il-ħaġa fil-post tax-xogħol tagħhom, ħaġa li qegħdin nippruvaw naħdmu fuqha anki fis-servizz ċivili kollu tal-Unjoni Ewropea naraw x'qed jasir sabiex naraw x'inhi l-aqwa prassi xinni prassi tajba u nittamaw illi ikollna tweġiba fuq din il-biċċa tax-xogħol sa tmiem ix-xahar dieħel. Din hija l-iktar biċċa xogħol importanti li għamilna s-sena li għaddiet, l-akkontabilità tal-Kunsill. Ma nasibx li għandi għalfej noqgħod nispjegaw jħilkom il-ħaġa nasib li l-koll tafu fuq din. Żewġ rakkomandazzjonijiet ewlenin kellna l-ewwel illi meta l-gruppi preparatorji il-gruppi ta' ħedma ta' Coreper kun għadin jiddiskutu leġislazzjoni proposta f'fażi bikrija. Il-gruppi ta' ħedma ta' kunsilli rakkordja pożizzjoni tal-Istati membri U ġanajt, ngħid reġistraw mhux jippubblikaw, jippubblikaw meta jkun hemm bżonn fi żmien ma mal-inqas jirrekordjawom. U kien hemm diskrepanza kbira bejn dak li ġi reġistratu dak li hemm falja li CJ għalu li fuq 10 erba disa ma kien hemm xejn li waqaf mill-pożizzjoni tal-istati membri milli jiġu publikati, il-Kunsil ħassel li jekk depożizzjoni ma ġewx reġistrati ma jistax jiġu publikati. Tieni rakkomandazzjoni l-anija kienet fuq il l-istampar tal-limite madwar 80% jidu li 84% tal-records faċli li jiġu um, publikati taħt 1049 ġifir dan it-timbru limite qed jiġi użat fejn m'hemmx bżonn u l-qorta li kull dokument, kull rekord irid jiġi evalwat skont il-merti tiegħu u aħna tlibna l-Kunsill biex iwieġeb u minħabba fl-opinjoni tagħna din hija kwistjoni ta' interess pubbliku speċjali ħankunu qegħdin nagħmlu talba lill parlament sabiex itina l-appoġġ tiegħu sabiex insolvu din il-kwistjoni. Imbagħad Wieħed mill-iktar inizjattivi u avvenimenti pjaċevoli li kellna s-sinari għaddit għall-ewwel darba aħna sedinna lill entitajiet u aġenziji koll Ewropej sabiex jippreżentawna dawk illi huma iħossu huwa l-aqwa xogħol li jagħmlu fl-interess pubbliku. U fl-aħħar kellna madwar design inizjattiva kważi mija kien avveniment vera speċjali kien hemm nis li tassew kienu kontenti li xol taħħom għat ġiri konoxxutu kollegi li saru jafu għall-ewwel darba għax qed isir f'aġenziji oħra, forsi aġenziji li mhumiex daqshekk eh, viżibbli għaliex qegħdin f'postijiet oħra mhux fil-Brusselli u Strasburgu. Aħna li nies ridna nasuhom iċ-ċansa biex jaħdmu fuq il-proġetti imma sena dilha ħana jerġa' jkollna inizjattiva oħra ta' din it-tip u nittamaw li nirċivu iktar rispons għawi għalija għadini. Grazzi ħafna ta' kooperazzjoni u l-appoċ. Grazzi tal-istadina. Grazzi ħafna. It doesn't happen all. Mux spess li il-kollegi jgħatu applaus spontanju ma ħakek u dana u mod sabiħ kif nurrukom li eh, kif naraw anzi illi intom inti personalment u l-istituzzjoni tiegħek taċċerta illi l-affarijiet mixin se naf li inti ma tistax iddum hawnhekk magħna ġifieri ħajkollna skambju ta' opinjoniet ta' sew qasir u ħanħalikom tiskellmu biss tal-minuta u nofs tal-membri. Mikrofonu għal. We are very happy the Green Aħna ħodor kontenti ħafna li issa qed indirizzaw l-imġiba tal-Kunsill. Għax il-Kunsill huma istituzzjoni intergovernamentali u mhux istituzzjoni Ewropea kif jiġburuhom huma ħafna kummenti, ħafna uffiċċji laqas biss indunaw li għandna kodeċiżjoni hawnhekk. Huwa veru, veru qed ngħid f'pajjiżi u f'pajjiżi oħra l-Olanda smajta għanna kolla. Għalek tassew għanna naċċertaw li huma issa jġibruhom b'mod Ewropew, jinkludu li ċittadini, jinkludu il trasparenza sħiħa, ikun jafu li hemm il-kontroll parlamentari sabiex anki il-mezzi ta' xandir nazzjonali kun jistgħu segu dak li qed jagħmlu l-gvernijiet tagħhom stess. Għax kulħadd jippanta subieħ lej l-Unjoni Ewropea jgħidu wara l-Unjoni, l-Unjoni ta' din imma eh, kuntenti ħafna illi intom qegħdin nista' taħdmu fuq din ħaġa u nixtieq ringrazzjak minn qalbi tax-xogħol tajjeb li tagħmel. Grazzi. Mandelħat tiktar jixtieq jitkellem Beat Lissek jogħġbok. Grazzi President, malajr malajr. Merba għal darbohra l-Sinjura Riley tassew ta' pieċi li għed ma' nawnek kiet nitkellem fissmu ta' kollega sija ħafjana li ma' s-sax kena għaw nirgrazzjak ta' prezentazzjoni ta' dan il-rapport li għahna rċivajnieħ u smajnieħ b'interess għawi. Issa, għal dal-boħra inħossu illi la kontabilità tal-istituzzjonijiet, l-aċċess għad-dokumenti, trasparenza, dawn huma affarijiet illi bżonn illi eh, l-ombudsman jieħdem fuqhom u għalhekk napprezzaw ħafna x-xogħol tan importanti li jkun hemm ukoll eh, xof l kontabilità demokratika wkoll min-naħa tal-istituzzjonijiet. Intom ix-xogħol tagħkom eh, wassal għal-bidla il-Parlament japprezza ħafna ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew l-valur miżjut illi joffri l kumitat eh, peti u fissem il-grupp liberali aħna napprezzaw nirgrazzaw tiegħek nirgrazzaw kun it-tamaw li iskom tagħmlu dan ix-xogħol tant tajjeb li huwa tajnuna kbira biex intejbu il-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi. Lilek Peter Jar. Grazzi. U grazzi wkoll l-Ombudsman Iva Vera eh, kooperazzjoni ma' Komitat Peti kien tajab ħafna, ovvjament Illat lat liħor tal-munita, aħna u koll insibu eh, nsibu kom li l-kom meta jkonna bżonkom. Eħe, inizjattiva tajba din li it-tweġiba tirata fi żmien 40 jub. Issa minnaw, imiss trasparenza. trasparenza Naħseb li aħna l-affarijiet nagħmlu bċertu trasparenza hawnhekk ma fil-kunsill affarijiet isiru differenti. U għalhekk nappoġġawkom aħna rapport speċjali tagħkom fil-kunsill hemm bżonn li l-affarijiet isiru b'mod aħjar. Aħna ħankun qegħdin nagħtok natuk l-appoġġ sħiħ tal-ċittadin tal-Ewropa għandhom id-dritt illi jkunu jafu għala u kif jittieħdu ċertu deċiżjonijiet kif jittieħdu fl-Unjoni Ewropea. Fil-Parlament m'għandix problemi, kulħadd jista' jsegwi kollox hawnhekk l-ismijiet indirizzi kollox, imma il-Kunsill le, il-Kunsill kaxxa magħluqa. Grazzi signora Valina Angela. Lodu tajba. Grazzi, mandi xejn xinżit jiena ninaqat mal kollegi illi ehm, ringrazzjak ta' xol kollu li għamiltu f'daw l-aħħar snin sabiex din ssir unjoni iktar trasparenti u talli intom dejjem iġġilittu kontra konflitti ta' interess li huwa tassew suġġett importanti min-naħa tagħna wkoll il-gwe intuk l-appoġġ sħiħ tagħna imma intom għamiltu ħafna xogħol u ħafna progress imma hemm bżonn li ntejbu it-tip il-kwalità tal- tweġiba tal-Kommissjoni għal tal-bit ta'kom, għax kunna dum ħafna anke fuq pereżempju il-warrant tal-protezzjoni Ewropej din wkoll eh, damet ħafna biex tat tweġiba u mbagħad hemm bżonn aħna u koll għax inna nejdu sa' mill bidu tal leġislatura illi nejdu anki fuq id-dossier miftuħa fiżavi l-Istati membri, l-affarijiet għadhom ma nbidlux u anki il-ġlieda eh, biex nejnu l-nies l-iktar vulnerabbli u il-kwistjoni tal-immigranti u tabit tal-azil. Grazzi ħafna tax-xogħol li qegħdin tagħmlu u eh, komplu sejrin Jude. U jiena wkoll ninaqat mal-kwer ta' da kolla li għalulak prosat u naħseb li kustjoni ta' konsil u da' rapport speċjali huwa tassew importanti li għadin tagħmlu essenzjali. Aħna qed nirriflettu fuq referendum u qed ħajkun hemm data wkoll ta' meta ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea pejsi kieku naħseb kien hemm daqshekk trasparenza qabel in-nies kienu kun aktar faċli għalihom jaraw kif jittieħdu deċiżjoni fuq livell Ewropew. Din it-trasparenza, din l-akkontabilità minn ta' Kunsill hija kruċjali biex in-nies jerġgħu jibdew jafdaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Naseb kieku ġara dan l-affarijiet kienu jsiru mod ieħor, għalhekk il-Kunsill għandu responsabilità issa li jtejbu l mod kif jaħdmu. U nixtieq ngħid proċess ukoll ħaġa ta' li semmejt inti fil-bidu tal-trainees li ma jitħallsux nafu li dinja kwistjoni fl-istituzzjonijiet kollha nafu li l-intergrupp ta' Zaza fil-Parlament Ewropew issa għandhom kampanja biex jippruvaw inneħħu dan it-traineeships ehm, blaħlas fl-uffiċċji tal-MPs ukoll. U għadak maċċa kandu xkun forsi xi kooperazzjoni bejn il-parlamentari u l-uffiċċju tagħkom ta' kif nistgħu nindirizzaw dan l-isfruttament taż-żgħażagħ li jridu jġibu esperjenza ta' xogħol eh, mill eh, istituzzjonijiet imma jispiċċaw sfruttati. Grazzi ħafna ġud u danna fi dak li konħan niskellem fuq u jien għaliex dan il-kumitat attualment fi fatt diskutajn jihdan waqt il-laqta koordinaturi fuq il- fejt kellna fuq il- xogħol prekarju, il-kontratti illi qed jingħataw lin nies li jimminaw id-dinjità tagħhom bħala ħaddiema, speċjalment iż-żgħażagħ. Għalhekk process tal-li indirizzajtu għadin il-ħaġa. U dan huwa qasam li fl-opinjoni tiegħi tajjeb ħafna li naħdmu fuqha fl-imkien dil-ħaġa nistgħu naħdmu bejnietna dwar it-trasparenza trialogi Eh, x'nista' ngħidlek għamlu l-almutakom, ejja nagħmlu anzi l-almutana l-koll biex jirna xirna. Grazzi tal-li tajtuna prezentajtuna dan ir-rapport, naħseb li dak il-premju illi ingħatalkom tassew kien ħaqkom. Ħerqana li nerġa' narak għawek u jekk għandek xi ħaġa xi żid, jekk jogħġbok. Uh, well, thank you uh, all. Iva, grazzi. Dejjem neħu gost nisma klim ta' inkoraġġiment mill-Kumitat. Saru xi kummenti fuq il-rapport tal-Konsil u rapport speċjali dawn imorru direttament fil-qalba ta' ta' raġuni għalfejn aħna qegħdin nagħmlu. Ek, għaliex kif qalu kollegi, mingħajr informazzjoni sew, mingħajr fatti, nippermettu li tiżviluppa ċertu narrativa li tkun eh, zbaljata u li tqarraq bik. U għalek nir ingrazzijak mill-ġdijt tal-merħba li dejjem tuni f'dan il-komitat u nittama li tkomplu tuni. Grazzi anka tal-appoċ. And now, colleagues, time has come. Issa kollegi, wasal il-moment illi naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda tal-lumi għal petizzjoni 143 fisem il-belt ta' Milan fuq il- eh, il-ċaqliq ta' sede tal-IMA, l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina, lejn Amsterdam. Għandi pjaċir nilqa l-Sindku ta' Milan f'dan il-Komitat, pjaċir tagħna li inti qiegħed hawnhekk bħala petizzjonant u anke biex ikonna skambju ta' opinjonijiet miegħek. Ħafna minna żaru Milan hija belt sabiħa ħafna u ikkun interessanti li nisimgħu ta' xejn x'taħseb inti fuq eh, eh, din l-aġenzija. U aħna eh, għalhekk nistgħu nadulek il-kelma biex titkellem għal ħames minuti li żjed. Grazzi ħafna tal-opportunità. Tari. Membri onorevoli, l-lum minni xawnek biex nati tort l-ħat, iżda laqqas biex biss inkunaw biss formalment jiena ngħid li huwa importanti li l-Parlament Ewropew ikun jaf x'ġara f'dak li ġara u x'inhu mar-riski għaċ-ċittadini Ewropej. Jiena ħanibda billi nfakkar li l-Aġenzija għandha rwol essenzjali għal saħħa tal-500 miljun tkun ċittadini tagħna eh, taħseb dwar l-ħruġ tal-farmaċi medicini fuq is-suq minn żminijiet involuti jiddependi direttament il-ħajjiet dipendu u anki l-funzjoni fondamentali tal-farmakovigilanza u għalhekk l-għan primarju tal-proċedura ta' relocation kif ġi eh, kif ingħad fir-regolament approvat fit-22 ta' Ġunju tal-2017 u kien eh, li nigarantixu l-business continuity tal-aġenzija kapacità li eh, eh, dak li kien importanti kien li nisguraw il-kontinuità u bil-disponibilità sħiħa u immedjata ta' ta', ta binja b'karatteristiċi tekniċi iżjed eh, eh, preċiżi ħafna meħtieġa l xogħol partikolari ta' EMA. Tajjeb aħna fl-EMA mill-bidunet irċevejna eh, indikazzjoni li nevitaw il-bini tal-binja tal, tal, tal oħra dan kien wassal għal ġar doppju għax minħabba fi żmien tal-żminijiet tal-Brexit involut imma kienux jippermettuha ma kienx bizzejet żmien biex nagħmlu u għalhekk waqt li f'Milan kellna ħafna ehm, artijiet fejn stajna nibnu mill-bidunet Milan irrispetta l-indikazzjonijiet u grazzi għal kollaborazzjoni mar reġjun tal-Lombardija għażilna eh, wieħed waqta mill-binjat tal-ikbar preġu arketoniku li seta tintuża u eh, f'post tajjeb fil-belt fil-fat l-skyscraper Pirelli fil-fat għandu post bizzejiet jista jiġi adattat u huwa ċentralissimu ħafna aħna stennejna li karatteristiċi tekniċi tal-offerta ikunu konsidrata bir-reqqa fid-deċiżjoni għal biex titpoġġa l-Aġenzija skont il-proċedura ta' evalwazzjoni u deċiżjoni trasparenti u merokratika fl-interess ta' ċittadini Ewropej dana anke minħabba l-isforz enormi li illi aħna għamilna biex nibnu dan il-fajl kif tafu fil-proċedura tal-votazzjoni eh, eh, segwita wara l-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali f'ta' 20 ta' Novembru 2017 Milan um, kiseb l-ikbar numru tal-votazzjonijiet tal-voti um, anki waqt it-tieni votazzjoni. Wara t-tielet votazzjoni, meta kien hemm sitwazzjoni ta' ugwaljanza, um, kien hemm tluħ tal-xorti tal eh, bil-bibin maluqin mingħajr bla ebda trasparenza bil-erda bil medjata tal-votazzjonijiet kollha, tal-voti kollha u mingħajr ma jkun reġistrat il-proċedura il um, segwita waqt il-, il il-recording u kol kienet um, kienet mixawla waqt il-filodu il kollu iżda ntefat waqt il-votazzjoni. Ma naħsibx li irrid nżid eh, xej iżjed iżda aħna twaħħaxna uh, u konna skantati u anki iżjed meta rajna li l-belt uh, eh, uh, mażula kien kella offerta il illi illi fej kienu għet jiproponu illi kunem sede transitorju jġifiri ta, ta binja ġdida. Um, kienem ħagġa objettiva eh, anomala u koll illi il-gvern ta' dan il-pajis kien talab biex dakollu jisir sigret fil-gwad ta' sedi transatorja fil-jannar tal-2018 mbagħad sirna nafu li fiż-żewġ postijiet transitorji proposti għal belġ selezzjonati ma kinux tajbin u bekk kienu eh, twaħlu. Eh, Ema ma kienx aċċettatom u eh, anki li l-bini tal-dan din il-binja ġdida kienet fisser iżjed spejjes u itwal żminijiet involuti u bekk nistgħu ngħidu illi l-kondizzjonijiet tal- tal il kondizzjonijiet imbidlu wara il-votazzjoni u bekk dana imur kontra il-regoli bazika tal- tal-offerta, l-ugwaljanza tal-offerti, tal-trattament. U bekk aħna resaqna rikors u dim il-Qorti Ewropea. Il-punt huwa dan. Eh, ebda domen, eh, id-domin fil rigward ta' din id-data, il se kostringi l-Aġenzija se, twassal għal danni riski u riski għal ċittadini Ewropej kollha kemm huma. Punti ħor kritiku għandu xaqsam mal-spejjeż effettivi illi lema se tħallas għal relocation u għal permanenza suċċessiva f'Amsterdam. Fl-offerta ta' Milan konna esprimejna bl-ikbar trasparenza l-ammont eh, tal-kirja propost inqas minn nofs tal-ispejjeż attwali u budget ta' 59 miljun miljun tal-euro approvati mill-gvern. Um, al kontrarju fil-annex tal-dossier tal-fajl ta' Amsterdam għandek l-inċentiv fiskali ta' 18 miljun ta' euro um, minnajr ma tati vizibilità fl-spejjes effettivi tal-kirja u bekk illum sal-lum nix eh, kerezza fl-spejjes involuti. Nikkonkludi, aħna titolbu ta' affarijiet l ewwel nizguraw illi jkun hemm monitorat stringenti u effettiv fuq il-proċess ta' relocation, in partikolari fuq ir-rispett tal żminijiet involuti. Il-proposta tagħna hija li l-Parlament eh, ikun jista' jipprevedi soluzzjoni oħra u eh, f'din din soluzzjoni aħna qed nipproponu illi eh, tietu konsiderazzjoni proposta ta' Milan u skont l-ispejjeż involuti tar relocation ta' Aġenzija ta' Milan u tiżgurom u tilet tiftħu trilogu u um, tistennew id-deċiżjoni mill-qorti. Onorevoli parlamentari, Milano tikkonferma mhux biss l-offerta li għandkom fil-fajl prezentati kważi sena ilu issa iżda anki rrieda u l-kapaċità tagħha li tilqalema fi żminijiet previsti. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Thank you very much for that. Grazzi ħafna Illum għanna manna wkoll il-rappresentanza permanenti tal-Italja għall-istituzzjonijiet Ewropej, su Giovanni Pugliese li għal viċi rappresentant permanenti. Nishtiq għadilek il-kelma għall-iżjed żewġ minuti. Grazie ħafna, President. Se fil nitkellem fil-qosor. Nirringrazzjak ta' din l-opportunità. Aħna konfinti. Ehm, Eh, fil-gwad tal-possibilità ta' eh, ma il-belt fil-Lombardija hija lesta biex tiżgura l-operazzjonijiet kontinwi ta' EMA wara il-Brexit tal-31 ta' Marzu tal-2019. Il-liżiet importanti eh, aħna tinfakru il-disponibilità ta' sede diġa lesta u operattiva Eh, li hija adattabili eh, possibbli fil-żminijiet eh, involuti taħt il-bżonnijiet tal-ema u l personal tagħha linja tal-gvern Taljan wara li kien ħarġu elementi ta' differenzi fil-gwar tal-offerta tal-offerti fi żminijiet involuti u anke fil tal-ispejjeż dejjem kellna lan prinċipali li nigarantixxu l-kontinwità operattiva ta' EMA u nissalvagwardjaw is-saħħa tal-ċittadini Ewropej. Aħna sodisfatti mill-fatt li l-azzjoni mill-Gvern Taljan waslu għal korrezzjoni ta' xi aspetti mhux konformi eh, fl-offerta illi illi deċiżjoni tal-affarijiet ġenerali eh, li qed biex ehm, eh, tibat il-sede ġdid fil-Amsterdam. Anki minħabba dubji ta' kapacità li rispettaw dak li ġimwiet fil ta' disponibilità ta' sede l-ġdid u bekk il-gvern taljan eh, teġa tenni l-appoċ tal-Belt Milan fil-gwad tal-ema. Grazie. Thank you very much. Grazie mille. Grazie ħafna. Issa, nista niftna naddi l-kelma l-rappresentant tal-Kommissjoni, Sur Klaus, mux għed raħ. Mela, grazzi, Signora President. Nirringrazzja l-petizjonanti l ewwel xtaqt ngħid illi il-Kummissjoni taħseb illi l-ilmenti illi qed jitress u mhumiex kontra il-Kummissjoni per se ma kontra l-proċedura li ġiet applikata mill-Kunsill. Issa fuq dan nerġa' nitkellem ftit iżjed tard. L-ewwel qed xtaqt nibda billi nagħti kuntest lil dan id-dibattitu. E kif qed niddiskutu aħna llum hawnhekk il-ħaddima kollha tal-ema u bil-familji tagħhom qegħdin jippreparaw biex jiċċaqalqu lejn Amsterdam. U dan għasan sitra mis-sajf l ġej biex bekk it-tfal jilħu jkunu hemmhekk għal bidu tas-sena skolastika. Fl-istessin din fil-proċess li ntemmu il-prosta leġislattiva għal dwar tal-regolament tal-EMA li konferma s-sede tal-EMA u id-data eżatt ta' meta ser l-Aġenzija se tiċċaqlaq. Barra minn hekk, qed nikkonkludu wkoll il-proċedura ta' bini f'Amsterdam. U ta' kif isser illi il-Parlament, il-Kunsill, eċċetera, approvaw il-fajl res u l-awtoritajiet Olandiżi. Madan kollu, dan ma jfissirx li l-Kummissjoni qed tieħu pożizzjoni favur l-Olanda u kontra kwalunkwe applikazzjoni oħra, il-Kommissjoni, u dan nixtieq infakru għalkemm suppost li kulħadd jaf, il-Kommissjoni ma kellha l-ebda rwol formali fit teħid ta' deċiżjonijiet. Dak li għamlet il-Kommissjoni kien illi a ta' proċedura illi kif għal sew is-sindku fit-22 ta' ġunju tas-sena l-oħra kienet approvata mhux minn uffiċjali imma fuq livell ta' kapijiet ta' eh, kapijiet ta' gvern, kapijiet ta' stat. abbaż ta' dik il-proċedura, l-Kommissjoni mbagħad għamlet evalwazzjoni skont kriterji stipulati mill-istess proċedura. Din l-evalwazzjoni fl-ebda rakkomandazzjoni, fl-ebda shortlist u fl-ebda klassifika eh, għadzi ma konkluza permess ta' xi klassifika jew ranking, il-Kommissjoni Sempliċiment għamet rakkomandazzjoni ta' bażi tal- eh, l-offerti li kienu resqu l-istati membri fil-matul il-proċedura. U l-Kommissjoni sempliciment resqed dik l-informazzjoni li 27 stat membru il-limbat f'Novembru tas sena l-oħra waslu għal deċiżjoni aħarija. Allura, nerġanajt, minix jatawek biex niddefendi l-azla li saret, Imma nixtieq infakkar ukoll dak li tajt il-proċedura, proċedura tajt li deċiżjoni se tittieħed permezz ta' proċess ta' votazzjoni hekk kif jgħid artiklu 6 illi ir-riżultat tiegħu l-istati membri jaqblu minn qabel illi ser jaċċettawh. Iġifieri, il-proċedura kienet hemmhekk kienet diġà maqbula u miftema mis-27 stat membru minn xhur qabel. Meta l-istati membri illi resqu l-applikazzjonijiet tagħhom sal-aħħar ta' Lulju. E, eh, eh, resqu l-applikazzjoni fil-fatt wara kien hemm eh, ħafna żmien biex huma jiddiskutu jew biex isaqsu mistoqsijiet fuq ċertu applikazzjonijiet. Kien hemm ħafna żmien biex isiru kjarifiki u jisiru mistoqsijiet qabel ma mbagħad ittieħed il-vot finali f'Novembru. Sa jiena ma nista' ngħid xejn fuq kif tmexxi il-votazzjoni għaliex dak jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill. Imma forsi nista' ngħid illi iva l-proċedura kienet unika, kienet infasla apposta għas situazzjoni Kienet għat ma kena situazzjoni fejn ridna niddeċidu x'ħatkun is-sede taż-żewġ aġenziji u kien hemm ħafna offerti differenti. Din il-proċedura kienet speċifika u ma kellha toħloq l-ebda preċedent għal had to guarantee the Il-proċedura kellha tkun ċara, kellha tigarantixxi li fl-aħħar mill-aħħar kien se jkun hemm deċiżjoni Kien hemm deċiżjoni fil-matematika fit-tielet round kien hemm din is-sitwazzjoni fiż-żewġ każijiet ħadd ma kienet jistennija fil-fatt biex ngħid il-verità li żewġ kompetituri kellhom l-istess numru tal-voti tal wara t-tieni round eh, fiż-żewġ aġenziji u iva kien hemm it-tluħ tal- tal-polsi u eh, ma kienx riżultat li eh, xaħat kien joġbu, iżda kinti kienet eh, proċedura stabilita minn ġunju, bekk ma kienx ta' sorpriża, kienet xi ħaġa stabilita u kulħadd kien aċċetta li kienet sesseħ f'dan il-mod. Kieku din is-sitwazzjoni um, tispunta. Da' se kelli xinajt, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jena nista' inseraħ moħ il-petizjonant u t-tim tijaw illi rari ħafna illi l-Kommissjoni titkellem ek b'mod daqstant eh, imqanqal fuq xi petizzjoni. Dan vera kien każ bla preċedent, situazzjoni verament mhux tas-soltu. Nimmaġina li kulħadd ħassu li ħallew daqsxejn flimbu dwar il-proċedura x'kellha tkun. Issa għan nisimaw lill-kollegi. L-ewwel ħatibda Eleonora Evi għal żewġ minuti. Presidente. Grazzi, President. Wara li smajċ kellu xiejt is sintku ta' Milan ringrazzjat li ressaq din il-petizzjoni u smajt ukoll il-komment tal-Kummissjoni Ewropea onestament naħseb nista' ngħid il-prinċipju ta' trasparenza tal- li tagħmel pubblika l-proċedura ta' deċiżjoni fuq kif ġiet rilakata l-Aġenziji tal-Unjoni tassew tinsab fi kriżi issa. Naħseb illi il-mod kif ġi deċiż illi xi ħaġa ta' dan it-tip issir fil-marġini tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali tal-Kunsill Ewropea kienet xi ħaġa tassew eh, tamin imaqdara. U anki il-proposta ta' regolamenti li timmodifika l-Aġenzija EMA u fejn tkun eh, sede edha fil- fidejn l-Unjoni Ewropea sħiħa ġifiri ma kien hemm l-ebda involviment laqqas tal-Parlament Ewropew hawnhekk kien biss il-Kunsill il-Parlament Ewropew twerrab assolutament minna din deċiżjoni ħaġa li ma tistax tkun aċċettabbli u tollerata speċjalment fil-ġejjieni. Anki għaliex deċiżjoni tat-tip ta' dan it-tip għandha importanza kbira u tħalli effett fuq il-ħajja tal ċittadini Ewropej kemm minħabba s-servizz li toffri l-Aġenzija ta' kentu xaqsam ħarsien u protezzjoni tas saħħa pubblika u anke l-impatt finanzjarju li kollha din l-Aġenzija fuq il-ċittadini Ewropew. Ġifiri, ovvja li l-Parlament kellu jkun involut sa mill-bidu u kif għat il kummissjoni kif il-proposta ta' modifika ta' regolament tal-Aġenzija l-ġdida ta' xolħa ehm, issegwi l-istess proċedura l-istess eh, preċis u naħseb li dinja tinbidel minn qabel ġifiri ma' sir din il-deċizjoni il President, naħseb li dan il-Kumitat għandu jibba titra l-Kummissjoni Ewropea u l-Konsil u specialment l-kapi eh, negozjaturi fit-trilogu tal-dossier emma eh, fejn itolbu biex tittieħed in konsiderazzjoni l-pożizzjoni tal Parlament Ewropew li talab li jkun involut bisħiħ fil-futur u talab biex ikun hemm sitwazzjoni ta' backup fil-kas li Amsterdam ma jirrispettax l-skeda. U ikun hemm sospensjoni wkoll li tagħti il-possibilità li l-MP sibu l-informazzjoni kollha Eh, li hemm bżonn u li jistennew ukoll ir-riżultati tal-Qorti tal-Ġustizzja deċiżjonijiet is-surċirja kjoġbok skużani dejjem neħu żball tinku ta' xejn President. Grazzi Sinjor President. Jiena wkoll għat il-merħba lis sintku sala u um, Nirringrazzjakom tal-li smajtu din il-kwistjoni b'urġenza. Dina mhix l-Italja kontra l-bqija tal-Ewropa, mhux Milan versus Amsterdam hawnhekk din hija proċedura differenti. Aħna l-Kumitat tal-Petizzjoni tridu nifhmu jekk fil-proċedura ta' kif ġi deċiż fejn tkun is-sede ġietx rispettata l-liġi tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ma' trasparenza. Llum l-Italja għadha tista' tmiss l-Spanja, Rumanija kwalunkwe pajjiż ieħor dan huwa xogħolna llum u din hija eh, dak li għandha tagħmel dan huwa għattir tir tal-petizzjoni, aħna mhux stalina li ngħidu fejn suppost tkun lema aħna rridu nsaqsu l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna jekk din it-trasparenza kienx teżisti jew le. Għax, kien hemm ħafna sinjali li ma kienx hemm eh, trasparenza, il-fatt li l-Olanda għamlet sigriet propju dina l-aspett li għandha x'taqsam mal-sede u dan kollu u koll ġi mistur minn kull minn kien qiegħed eh, jikkonkorru biżejjed u anki il fat li ma kienx hemm eh, minuti il fat li ma kienx hemm ħafna informazzjoni, aħna jidu l-Unjoni Ewropea tkun kredibbli, aħna jdu l-ċittadini jemnu fl-Ewropa, se kien hemm għodim iċ-ċittadini Ewropea ngħidulhom li l-Ewropa għażlet il sede l-ġdida ta' ema illi ma mlitx minuti, ma ħallitx e, e, ismih ikun pubbliku, kollox sar wara bibit maluqa, ema mhux ema Milan jew Amsterdam il-kredibilta sfaxxat. Jiġifieri dan huwa x-xogħol ta' kumitat tagħna jdu nieħdu e, deċiżjoni fl-opinjoni tiegħi li nħallu din il-petizzjoni miftuħa, nħall nisimgħu mbagħad sa jkun l-eżitu ta' rikors fil-qorti Ewropea u nerġa' ngħidu nalaqgħu dina mhix kwistjoni ta' Milan versus Amsterdam imma kwistjoni ta' kredibilta fl-Ewropa. Grazzi. Now, Madam Borzan, welcome to the Grazzi ħafna, Signora Borzan, nilqak fil kumitat inti parti mit-tim ta' negozjati jekk finsew. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna kollegi, sinjuri, jiena deċidejt l-intervjeni għaliex eh, jiena contact person tal-EMA contact person għal-parlament. U apparti minna kiena u koll shadow rapporter tal-rapport fuq il-relokazzjoni tal-EMA. Naqbel mal-kollegi kolla illi qalu illi din il-proċedura eh, tal-munita hija problematika u eh, anka kienu ħarġu dikjarazzjoni konġunta fl-2012 illi tajt illi il-Kunsill jiddeċidi waħdu x'inhuma x'għandhom ikunu is-sede tal-aġenziji. Dika għalina diġaja problematika, però xtaqt nisħaq ukoll li l-proċedura kienet deċiża mill-Kunsill u ġiet ippubblikata f'Ġunju tal-2017, xhur qabel il-votazzjoni u ħadd moġġezzjona l-proċedura. Issa, minħabba eh, fit tħassib li il-binja temporanja f'Amsterdam mi xirqa u hemm tħassib li l-binja ġdida mhux ħadkun lesta mm, minn qabel, il ehm, Amsterdam u kien hemm eh, anka preżenti direttur tal-EMA u l-Gvern Olandiż illi serħu moħħ il-delegazzjoni nagħmel parti minna jiena. Il-kalendarju huwa eh, sikkat ħafna u hemm tħassib illi jekk is-sena ma tkunx lesta ikun kompromess fl-aħħar mill-aħħar funzjonament tal-Aġenzija u fil-fema tiegħi dik għat waħda maġunita fil-konsil għazel il-Amsterdam. Jena nista nifem il-kollegi italjani, nifem il-rabja tagħkom, kieku kont minn flokkom jina u koll nkun il-rabjata il jemmej tagħmel kontroll tal-mediċini u m'għandniex nikkompromettu il-ħidma li tagħmel. L-ewwel votazzjoni eh, fuq regolament għaddiet maġġoranza kbira u bekk ġi konfermat Amsterdam provizjonalment bħala sede imma bċertu kondizjonijiet. Issa, edin eh, fit trialogu aħna minni ċara li l-Komissjoni u l-Kunsil illi il rilokazzjoni tal-EMA hija l-aħħar darba illi l-Parlament ser jikkuntenta ruħu billi sempliċement jagħti l-approvazzjoni tiegħu. Parlament suppost huwa koleġislatur. Issa l-pass li missi għal reviżjoni ta' dikjarazzjoni konġunta. Kemm jiena xi nażolvu eh, din is-sitwazzjoni jiddependi ħafna minn x'ħajkun ir-riżultat ta' negozjati. Biex nikkonkludi naħseb l-Unjoni Ewropea għandha titgħallem iżjed mill-problemi li kien hemm fil-proċess ta' rilokazzjoni tal-EMA kien hemm ċertu eh, problemi ċertu ntoppi li għandhom jiġu evitati fil-futur. Grazzi ħafna, l-kontribut tiegħek kien eh, ta' valur kbir ħafna għaliex importanti ħafna li l-petizjonanti tagħna ikun jafu wkoll li qed isiru trialogi. Diġà kien hemm trialogu wieħed u eh, hemm ieħor maħsub dal-waqt. Issa rapporter jinserta li huwa Taljan ukoll huwa Sinjur Lavija fil-fatt. Nistaw naddu għal kelima li miss, Sinjura Awken. Grazzi ħafna, grazzi tal edina wek, jena ġeja minn Copenhagen, illi kienet fit-tielet post f'din il-proċedura, u aħna inħossuna offizi ħafna u koll. Mandiġ dubju illi l-gvern danis kien rabjat daqs il-gvern taljan illi l-parlament ma kienx involut jew l-rabjat li ma kienx hemm trasparenza. Le, ma le, il-gverni tana ħadd lebda minnhom ma oġġezzjona. Il-gvernijiet ma kellhom l-ebda problema li l-Parlament inqata l barra, ma kellhom l-ebda problema bil nuqqas ta' trasparenza. Din il-marda illi hemm fis-sistema dil-fatt li l-Konsil xorta waħda ġipruħu bħala eh, istituzzjoni intergovernativa u mhux istituzzjoni Ewropea, din il-marda rridu nfejquha. U naħseb illi issa xejn patetika li nisimaw għawek rappresentanti mill-Italja jgħidu xi skandlu dan il-Parlament ma kienx involut għaliex qabel il-proċedura ħadd ħadd moġġezzjona. Il-drawiet ta' segretezza kienu diġà hemmhekk. U eh, fuq dan xtaqt nisħaq jiena wkoll shadow fuq eh, dan ir-rapport fil-Kumitat eh, fil-Komitat Envi u jina kont parti u koll minn delegazzjoni li marret Amsterdam. Dak li eh, smajna mek kien pjuttost konvinċenti, ma nafx kieku marna f'Milan x'kien jiġri, ma meta marna f'Amsterdam, minn dak li rajna konna konvinti u e, introduċejna u kol kondizjonijiet stretti ħafna u e, eh, il-batnijom il-li il-kondizjonijiet fit fi żmien stipulati kondizjoni ekonomiċi jrid ikunu rispettati. Kulħadd irid jifhem illi eh, bħalissa tingħata attenzjoni kbira lil din it-tema u tama li l-Italja eventualment jappoġġana wkoll fit-tentattiv tagħna biex il-Kunsill ikun iżjed miftuħ u jkun iżjed eh, konxju wkoll tal-fatt illi irrit jinvolvi istituzzjonijiet oħrajn il-Parlament. Irrit ikun involut ukoll fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Imma grazzi xorta waħda tal-li qed intieħdu sem f'dan l-iskambju importanti. Grazzi ħafna, Sur Kozzolino. Eh, apri una diskussjoni. Jiena niftaħ id-diskussjoni. Iżda ma xtaqx nidħol fil-diskussjoni, irridu nħarsu li l-fatti u irridu naraw x'nistgħu nagħmlu fil-verità. Jiena nissuġġerixxi li l-Presidenza tiftaħ tħalli din miftuħa eh, l-inqas li nistgħu nagħmlu iżda naġġornaw roħna wkoll f'xarrej u tliet xhur biex nagħmlu punt fuq is-sitwazzjoni Neġaw neħdu il-funzjoniet sħaħ tal-parlament, insegu pass wara pass biex naraw kif xinija situazzjoni. L-opinjoni tijaj hija li l-Komissjoni għamlet diskors ta' Ponzio Pilat, iżda insomma, inti taf illi l-gvern taljan fl-ewwel fażi ehm, res qed offerta fil-proċedura. Eh, dina eh, kien hemm il-Kunsill mbagħad li aġixxa bir-responsabilità sħiħa tal-Kummissjoni fil- fl-istruzzjoni ta' deċiżjoni. Jiena naħseb illi forsi dan huwa ssib tiegħi biss tal-parlament eh, parlamentari waħdi jiena naħseb li l-Kummissjoni kellha tinforma l-Kunsill li żewġ proposti jew tliet proposti ma kinux ugwali hija ħaġa li tipproponi kif ġi mitluf binja li taħdem diġà u ħaġa oħra li tipproponi fuq dik il-mejda e, binja li trid għadek trid tibnija mhix l-istess ħaġa mhix l-istess possibilità ta' għażla għandek żewġ possibilitajiet differenti Eh, Milan seta' joffri eh, opportunitajiet oħra f'dak il-każ u bekk nammetti li din hija proċedura nistgħu niddiskutu li il-proċedura kienet eċċezzjonali għax iżda għandna eh, din deċiżjoni qudiemna u għandek żewġ istituzzjonijiet um, importanti li um, tellaw il-xorti il u ħadu deċiżjoni bħal di iżda Amsterdam m'hemmx dubju dwaru li Amsterdam res e proposta differenti minn dik uh, ta' Milan ħaġa illi toffri fuq dik il-mejda, binja li hija lesta u oħra illi toffri l-possibilità ta' binja. Jiġifieri proposta tiegħi hija nibqgħu fuq il-fatti nagħmlu monitoraġġ ta' dak li se jseħħ eh, għax l-interessi tal-dan huwa fl-interess ta' ċittadini Ewropej u mbagħad naġġornaw roħna fix-xhur li ġejjin biex naraw x'qed iseħħ fis-sit ta' Amsterdam fix-xhur li ġejjin. We are running out. Grazzi kollegi. Eh, dal-waqt tispiċċa interpretazzjoni għaliex verament qegħdin tgħid. Peter Jar, grazzi ħafna, grazzi anke lill petizzjonant Għawek naħseb li għaw tlet problemi. L-għawel net, e, jekk il-parlament u xajkun involut fi proċedura simili fil-futur. Imma somma dak fil-futur. Għanna raw xe tiġri bħalissa l-ewel. It-tini ħaġa ija illi meta l-loba tibda ma tistax imbagħad tibdel ir-regoli e, ma ma ta' ma jistax isir għax ma jkunx sew. ħaġa oħra hija li illi Amsterdam illi Amsterdam rebaħ forsa ħabba raġunijiet politiċi imma l-mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar huwa hija min għandu il-kontroll il-ċaqliq tal-Aġenzija li tisir mingħajr ma tinterrompi l-ħidma tagħha u lanqas ma rridu eliminaw ftit snin oħra mm, nidraw l-affarijiet waqgħu lura, Amsterdam x'garanziji jista' joffri? U jiena dan nixtieq nitlob in naraw li kollox isir skont ir-regoli. Grazzi ħafna, inti u rejt ukoll li tista' tintervjeni użom fil-qosor, is-sur Piediċini. Ok, anki io cercherò Anki se nitkellem fil-qosor jiena wkoll kon membru tal-Komitat tax-Shadows għal file fuq lema u jiena kont membru tal-Komitat tal-Ambjent u jiena ma naqbilx fuq diversi affarijiet li intqal hemm ċertezza li l-offerta Olandiża kienet differenti minn dak li stajna naraw minn dik preżentata mill-awtoritajiet Olandiżi fil-ewwel round u eh, dik evalwata mill-Komissjoni kienet fuq offerta differenti. Dan huwa element essenzjali għax il klawzola ta' konfidenzjalità li ddaħlet mill-Olandiżi ġiet evalwata eh, mod pozittiv mill-Komissjoni meta lema saret taf l-offerta ġdida saret għalet li ma kienieċ eh, ideali l-offerta u bekk l-Olanda, l-offerta mill-Olanda Kien hemm offerta li ma kienx ideali. Umbat dak li stajna naraw fl-offerta ġdida di offrit soluzzjoni kif fej l-ewwel kienet qed toffri binja illi kienet soluzzjoni temporanja, il-spark building, ma kienx ideali biex tkompli l-operattività. Eh, eh, punt essenzjali għall-Komissjoni, il-co-business biz tal-eżerċizzju tal-EMA seta eh, jitkompla mbagħad binja permanenti li kien qatt rridu jibnuha jibnuha kienu għadhom u bekk qed tefgħu taħt riskju l-kontinuità tax-xogħol tal-ema. U għalina bekk għandna ħafna mistoqsijiet fil-gwad biex natu eh, biex nappoġġaw din litra proposta f'dan il-komitat biex inħallu l-petizzjoni miftuħa sakemm ikun hemm deċiżjoni mill-qorti tal-ġustizzja. Fil-gwad ta' Milan, grazzi. Toja. Signora Toja. Arhumen. Eh, voglio innanzitutto dire Jena L-għonet nitkellem bħala membru parlamentari jiena tnajt l sinjura Oken hawnhekk mhux eh, membru tal-Parlament tal-Italja li jitkellem hawnhekk aħna qegħdin membri tal-Parlament Ewropej u rridu niddefendu il-valuri tagħna fil-fond u l-prerogattiva tal-Parlament Ewropew ġew immorbin u aħna ma nistawx nipermettu dan u għan irridu nikondannawħ. Tini ħaġa, jiena mħasba sew minħabba l-rol tal-Komissjoni, qed nitkellem biċar, rappreżentant tal-Komissjoni, għanna eh, tkellim differenti l ma kienx hemm trasparenza u ċarezza hawnhekk fil-dokumenti fejn aħna tlabna wara wara l-għażla ma kienx eh, dawn id-dokumenti għat weġiba dini għatmur toffendi il-dinjita tagħna bħala membri tal-Parlament. U um, Jiena għandi mistoqsija ċara fil-għat l-evaluazzjoni tal-proposta eh, Olandiża fuq li ma dokumenti eh, ħattu deċiżjoni fuq l-ewwel ram fuq it-tieni fuq li ma u ma ħadniex risposta fuq din dina mhix trasparenti. Aħna Ewropejisti mm, ma naċċettawiex aħna bħala membru tal-Parlament bħala ċittadin Ewropew jiena imħasba sew. Eh, u dana huwa fl-interess tajjeb għal ċittadini tagħna għal mediċini tagħna jekk eh, jekk ikonna epidemija fl-Ewropa. Min se jwieġeb għal responsabilità hawnhekk? Jiena eh, qed nitlob dan il-komitat biex il-fajl jibqa' miftuħ illi ikun hemm skadenza f'xarrej tliet xhur għanna namlu monitoraċ u dan ifisser irrit ikun naf min minn monitoraċ li ma informazzjoni trittatina min jieti ikkontrolla xi proċedura qed se nsegwu. U għanna jkun l-plan B hawnhekk u għanna jkun l-pjan ta' rikupru mela għanna Copenhagen jina titkellem fl-interess tal-Europa hawnhekk pjan fattibli. Jiġifieri illi nħallu l-fajl miftuħ u illi nitolbu għal trilogu ieħor U il-konklużjoni tibqa' miftuħa veru li l-Parlament vota għall-Amsterdam kien hemm votazzjoni għall-Amsterdam iżda kien hemm eh, kien hemm kondizzjonijiet li kienu parti mis-sostanza fl-aħħar mill-aħħar. Stress that Sweden is also very Jiena li nista' ngħidu għall-Iżvezja wkoll pajjiż sabeħ ħafna. Aħna wkoll konna interessati fl-ema ma insomma ħalli ma nidħolx fija. Kemm infakkarkom biss li aħna għandna postijiet Eh, zbieħ ħafna madwar l-Ewropa, kemm eh, lejn it-tramuntana nofsinhar il-vant il-punent. L-aħħar kellim huwa Survalli. Grazzi President, malaj malaj minħabba l-interpreti. Fuq il-budget il-Parlament huwa responsabbli f'kell kumitat tal-budget u il-kontroll budgetarju kol se tawaħarsu lejn il- bidliet li kien hemm fil-budget u d data li ngħatat wara fuq l-ispejjeż bla dubju ħajkun hemm tnaqis iswa inqas milli kienet tiswa l-Aġenzija f'Londra imma f'Amsterdam meta mqabbel ma' Milan ma' diffiċi tajta li xanna proposta xej trasparenti li probabli ħatisswa madwar miljun euro iżjed fis-sena li kieku setaw ikunu diretti għal affarijiet oħrajn daw il-flus. Il-Parlament ma seta jgħid xejn laqas fuq il-kwistjoni tal-budget. Issa qegħdin naraw fl-axħar l-spejjes li ħajkun hemm u rridu naraw aħna l-proposta oriġinali ta' eh, hemm seda maġunament kienet mod un mbagħad wara ħaġa proposta oħra. Issa m'għadux li l-affarijiet jibqgħu jinbidlu għaliex nafu ġrima meta wieħed jiġi biex jitella l-bini ikollok l-inflazzjoni l-ispejjeż dejjem jiżdiedu u t-tfdini u kontribwenti jħallsu dejjem iżjed ħaġa li ma nistgħux naċċettawha hija nuqqas ta' trasparenza totali din għalhekk dan din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħan anke minħabba dal-prinċipju għawlieni, grazzi. And the floor again to you, Mr. Sal. Issa għandi pjaċir nerġa' nagħti l-kelma s sala. Tutto grazie. L-ewwel qabel xejn grazie għal darb'oħra ta' din l-opportunità li tajtuni jena tassew tassew eh, laqatni dan id-dibattitu u ħammur lura Milan illi għatħossu kol li intom intom xkontenti bl-affarijiet kif jisidu. Milan huwa wieħed mill-iktar eh, bliet Ewropesti, bil-fatti mux bil-klim, bis jina snettajlu sirt sintku mort Londra li xrajt illi emma ija opportunità kbira beltana tlabt biex nżur kull rokna tal-bini u minna mekkum bablina nimxu. U ntlabna li naħarġu b'dossier komprensif, tajjeb, komplut u issa illi sur Klaus ġija jgħid l-lum il-Kommissjoni ma tagħmilx rakkomandazzjonijiet għalhekk id-dossier u kwalità tad-dossier mhix relevanti. Il-mistoqsija tiegħi allura hi għal gvernijiet meta vvotaw kienu jafu b'didu d dossier fejn tlabtuna illi namlu da dossier tant komplut, investejja, enerġija, rizorsi, ħin, jien ix u jiena mort u in-nies jien seffaq twitċi u għat l-nies tal-Milan kollha kemm importanti li kolna din l-aġenzija u issa bidlu il-regoli tal- tal-loba, u issa donnu da dossier importanti, mm, importanti xej. F'daqqa waħda, iġifiri jien onestament naħseb li kien ikun aħjar kif kull kummissjoni tkellmet naqra inqas u gidmet fit il-sina għaliex qegħdin hawnhekk qed jiddieħqu minn taħs ma nafx jien jiena neġenajt li l-belt tiegħi Ewropejista aħna nirrispettaw ir-regoli u deċiżjonijiet imma jien tassew diżappuntat b'dak li smajt illum, grazzi. I regret that very much, sir. Jiddispjaċini ħafna. Jiddispjaċini, imma Issa bżonn nikkonkludu. Kemm infakkar illi fit-28 ta' Marzu ta' din is-sena il-President tagħna Antonio Tajani bat itra lil konsil u lil kommissjoni illi fija jgħid illi din l-istituzzjoni il-Parlament tikkundanna bisħieħ il-proċedura illi kienet tintuża biex tintażel sede ġdida għal EMA. Ġveri dik għal pozizjoni pożizzjoni tal-Parlament aħna assolutament maħniex favur, aħna jiddispeċina ħafna naraw kemm hemm nuqqas ta' skrutinju demokratiku fil-proċess u dan m'għandu qatt jerġa' isseħ. Issa, x'nistgħu nagħmlu f'dina dawn iċ-ċirkustanzi u ma kif huma. Eh, nistgħu żommu l-petizzjoni miftuħa Jina nafza u koll il-rapporter eh, sur la via li l-komitati EFCO u oħrajn eh, najdilom b'dak li ġara l-lum u ninżammu informati b'dak li ġri matul it-trialogi. Apparti minn hekk, ser u ukoll li kulħadd jifhem illi n-nuqqas ta' skrutinju demokratiku intom sħaqtu ħafna fuqu u mux intom biss anka membri minn eh, gruppi politiċi differenti u għanna u li dan mandu qatt jerġa' isir. Fir-riżoluzzjoni tal-15 ta' Marzu, il-Parlament talab illi ikun informat kull tliet xhur fuq fiex eh, tkun waslet il-proċedura eh, il-bini tal sedeġida ġida tal-ema, eccetera. il-rapporti ta' progress minnaħat tal-Komissjoni ser eh, jenaddaw l-rapporter u anka l-envi u dan għadhom ukoll disponibli wkoll il-Komitat Peti. Il-Komissjoni se jitolbu għad kompli tanalizza l-implementazzjoni ta' dikjarazzjoni konġunta tal-2012. Forsi dik hija xi ħaġa li tistgħu tagħmlu. Barra minn hekk, ser eh, nitlu fi dialogu iżjed intensiv mar rapporter u ser insegwu l-proċedura leġislattiva. Jina naħseb illi iżjara ta' koma illum l-intervent tijak kien verament f'waqtu u siwi ħafna, mux biss għal din l-istituzzjoni imma anka iservi biex eh, infakru l konsil li din il-proċedura tal-munita eh, ma taġobna assolutament xejn. U permezz ta' dan li manovra l-kollu, edin nikkompromettu l-valuri tagħna. Grazzi ħafna tal-li kontu għawek illum. Nittama li tieħdu x-xemx ta' Brussell lura lejn Milan u jekk eh, ikolkom bżonn terġaw tikkuntattjawna tiddejqu xejn. Issa saret saru n-nofsija u għanna bżon nalqu għawek. Grazzi.